riformi politika ta' sigurtà dwar il-konferenza ta' rieżami tal-2015 tal-partijiet għat-trattat dwar il-non-proliferazzjoni tal-armi nukleari. Signora Mogherini, grazzi President l-ewwel nett. Xtieq nrodilkom ħajr għal dan id-dibattitu. Xi ħaġa illi jiena nagħtiha importanza kbira il-konferenza MPT li ħassir fi New York mis-27 ta' April sa 22 ta' Mejju l-iktar avveniment importanti dwar non-proliferazzjoni globali u disarmament din is-sena u matul is-smieħ dan il-Parlament jiena f'Ottubru li għadda jiena diġà qed illi għandilan li naħdem għatih dwar dan u nixtieq nikkonferma li nħaniħu sem fil-konferenza ta' ftuħ u nindirizza illa għanemmen l-irwol tal-Parlament huwa importanti jekk nissejra żball Fl-2010 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li sawret il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nemmen li tkun xi ħaġa tajba dan din hija l-ewwel opportunità li jkollna dialogu kostanti biex ikonna pożizzjoni Ewropea komuni u titqies il-fema tal-Parlament Ewropew ukoll nixtieq nirudilkom ħajr għall okkażjonijiet kollha fejn li jes eh, kun mistieden fil-komitati relevanti dwar dan is-suġġett issa dwar il-konferenza ta' rieżami ta' din is-sena. Sensazzjonijiet huma differenti. Hemm femmit differenti dwar il-livell ta' implementazzjoni, ta' implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-2010 u huwa diffiċli insibu pont bejn dawn il-femmit. Dan il-kontest ma rridux ninjoraw bosta kwistjonijiet reġjonali li eh, jistaw ikunu relevanti għal konferenza minna ħanna negozjati għaddejjin mal-Iran li l-Unjoni Ewropea qed eh, tiffaċilitom b'mod personali wara riżoluzzjoni tal konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti u nistgħu nuru li jkun hemm soluzzjoni paċifika għal kwistjoni dinja xaġa possibbli u jista' jgawdi minna kulħadd. Element ieħor li jista' jinfluenza l-eżitu tal-konferenza ta' rieżami, il-konferenza dwar l-armi ta' distruzzjoni tal-massa u żona Hilsa wieħed mill-elementi tal-pjan tal-2010, iżda dan għadu ma twettax nixtieq nirringrazzja l-isforzi bla qiegħda min kien qed jiffaċilita dawn in-negozjati u nittama l appoġġ tagħna iwassal biex titlaqqa konferenza l-lum qabel għada dwar il-pilastru ta' dizarmament tal-NPT kien hemm dibattitu hemm jikber eh, li sar barra laqat tal npt dwar il-kwistjoni tal-konsegwenzi umanitari katastrofiċi ta' kull użu ta' l-armi u kienem Diskussjoni fi Vienna, organizzata mill-Austria, hemm min jixtieq proibizzjoni legali u hemm min jixtieq pas, eh, approċ pass wara pass għal diżarmament b'mod gradwali dibattitu illi għadu għaddeju kif tafu l-Unjoni Ewropea għandha stati membri differenti, istorja differenti, pożizzjonijiet differenti u sensibilitajiet differenti. Jena għawajt qalbi l-ewwel net matul konferenza li kien hemm f'Londra il-ħames stati tal-armi nukleari MPT qalu li huma jixtiequ li jkun hemm dinja mingħajr armi nukleari f'konformità mal-miri tal-NPT u għamlu ħadu mpen li jżidu trasparenza xaġa importanti għal disarmament nukleari jena nemmen li il-konferenza anka jekk ninsabu fil-proċess li nfasslu il-pożizzjoni formali tagħna għandha twassal viżjoni dwar kif nistgħu nsaħħu it-trattat in ġenerali palissa flimkien mal-istati membri qed inħejju l-pożizzjoni komuni għal-konferenza u nemmen li anke jekk it-taħlita eh, tal-stati membri hija komplikata stati neutrali, stati ta' NATO, stati membri jiena fiduċjuża li ħansibu pożizzjoni komuni kif diġa għamilna. Personalment nemmen imma din pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ukoll li l-MPT għandu jibqa' il-pedament tal-reġim globali tan non proliferazzjoni il-bażi essenzjali sabiex ikun hemm diżarmament nukleari element importanti fl-iżviluppi ulterjuri dwar l-applikazzjoni tal-enerġija nukleari għal għanijiet paċifiċi. Kif tafu aħna nappoġġaw l-universalizzazzjoni u l-implementazzjoni effettiva tal-NPT jiena nemmen li aħna komplu nipromovu implementazzjoni sostenibli tal pjanta azzjoni li ġi adottat fl-2010 konferenza tal-MPT u dan il azzjoni kien il-roadmap komuni tagħna għal din il-konferenza tal rieżami u nemmen li ħanitolbu l-stati eh, kollha l-partijiet tal-MPT biex iżommu mal-impenji tagħhom tal-2010 u jagħmlu ħillithom biex Il-konferenza twassal għal viżjoni komuni dwar l-implementazzjoni ta' dawn l-impenji. Ma tantx għandna ħin, iżda malaj malaj ħan idħol fid-dettal tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kif qed tibda tissawwar dwar it-tlet pilastri tal-NPT. Iżda tinsewx il-pożizzjoni għadha mhijiex uffiċjali din il-pożizzjoni komuni qed tiġi żviluppata dwar id-diżarmament għal darboħra nemmen li irridu nejdu li għal impentana impenn tagħna li jkun hemm disarmament nukleari f'konformità Martikolu artikolu 6 tal-NPT u nisħu dwar progress konkret l-iktar fit-tnaqqis tal-ħazna tal-stockpiling tal-armi nukleari. Aħna nilqaw tnaqqis li kien hemm dan l-aħħar meta wkoll inqisu responsabilità speċjali tal-istati li għandhom l-ikbar ħazna u nilqaw il-progress mill-Istati Uniti, l federazzjoni Russja, Russa fl-implementazzjoni ta' trattat u nħedġuhom biex ikomplu jnaqsu l-armi nukleari tagħhom. Dan jinkludi l-armi strateġiċi fost l-oħrajn. Naħseb li din ħatkun, dan ħajkun eh, eżerċizzju diffiċli aħna nilqaw il-konferenzi pala segwitu għal dawk tal-2010 U fost daw hemm trasparenza diskussjonijiet fuq ir-rapportar u bost attivitajiet oħra. Ħana nibqgħu impenjati għal diżarmament nukleari u l-kontroll tal-armi u nisħu dwar ħtieġa għal sforzi multilaterali u entitajiet multilaterali. L-iktar konferenza dwar id-diżarmament l-istaġnar li hemm fil-falliment persistenti li Kun hemm programm ta' ħidma maqbul hija xi ħaġa illi aħna ma nistgħux naċċettawha. Wasal iż-żmien biex nappellaw għal trattat illi jiprojbixxi materjal għal armi nukleari jew splussivi oħra. Punt ieħor li huwa importanti għalija u jiena personalment dem kontattiva dwaru. Ġifiri, si bi ti. Personalment jiena kompli naħdem biex ikun hemm idħul fis-seħħ ta' CBT inkomplu nipromovu din il-mira mhux biss permezz tal-azzjoni diplomatika ma anke impenn finanzjarju aħna qed nikkontribwittu għall-organizzazzjoni ta' siti BT sa mill-2006 u nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall-appoġġ u l-finanzjar taħt l-CFSP għal dan il-għan. Jena ħanibqa impenjata ma l-isforzi għall-isforzi ta' CDP, CTB u koll il dialogu dwar non proliferazzjoni l-komunità internazzjonali għandha sfidi kbar għandna nindirizzawhom b'mod biex inżommu l-kredibilità u l-effettività tar reġim tal-MPT jiena nisħaq dwar responsabilità tal konsil ta' Sigurtà biex tinżamm il-paċi, il-sigurta, mux ħanqot nsemmi kazijiet individuali imma jek ikun hemm bżonn nista' nirreferi għal ħut mill-każijiet marbuta mal-sigurta kintom tirreferu għalihom fl-interventi tagħkom dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari l-Unjoni Ewropea tisħaq dwar l-appoġġ għad-drittijiet tal-partijiet kollha għal riċerka, l-iżvilupp, tal-enerġija nukleari għal anijiet paċifiċi mingħajr diskriminazzjoni u f'konformità ma' trattat. Fl-aħħar net, fl-aħħar u mhux l-inqas, nixtieq insemmi s-sigurtà nukleari. Is-sigurtà, ta' sigurtà nukleari, il-proċess ta' summit ta' sigurtà nukleari huwa kruċali u jibqa' kruċali jiena segwejtu meta kont membru tal-Parlament u ministru wara. Dan huwa muftiħ għalina biex innaqsu it-teddida tal-terrorizmu nukleari u kol nassiguraw il-materjal nukleari vulnerabli. Fisni li ġejjin aħna nappoġġaw ir-rwol ewlieni tal-IAEA e permezz tal-appoġġ finanzjarju minnaħa tal-Unja Ewropea il-Fond ta' Sigurtà Nukleari erba'. 40 miljun euro sa mill-2004 u jiena għal dan nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għall għażliet tiegħu u għall appoġġ permess ta' dan l-isforz finanzjarju. Grazzi ta' sew u jiena nisa perqana biex nisma l-idea tagħkom. Grazzi Viċi President Mogherini niftu id-dibattitu issa sena l-kelma rappreżentanti tal gruppi politiċi fisem il-PPE l-Onorevoli Galler għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Si Presidente, Grazzi, President. <clears throat> Rappresentant Oli, jiena nirringrazzjak tal-istqarrija tijak fuq dan il-punt partikolari eh, taf li għaw bil għaw konsens wisa f'dan il-parlament u importanti li fil-konferenza li ħassir eh, ikonna vuċi wahda fisem l-Europa biex bekk nkunu nistaw nsaxħu il-pozizjoni tagħna meta wieħed iħaret slej negozjati tal-Iran nispera li tilħu ftehim għandek ukoll hawnhekk l-appoġġ eh, tagħna fil-grupp tlieta plus tlieta jekk niksbu riżultati eh, f'dan ir-rigward Allura dan ħajkollu peace eh, pozittiv u l-proċess kollu tan non proliferazzjoni għadni mħasseb dwar il-Korea ta' fuq u testijiet nukleari il-pajjiż ma jikkonformax mal-proibizzjoni u huwa importanti ħafna li aħna nibqgħu eh, f'kuntatt anka ma' Ċina u inżommu għajnejna fuq l-iżviluppi fil-Korea ta' fuq. Jiena ma tantx għandi esperjenza fi rigward tar-Russja u uh, l-Ukrajina, imma l-Ukrajna ċediet l-armi nukleari tagħhom meta l-Istati Uniti, r Russja u ir-Renju Unit eh, garantixxewlhom il-frontieri tagħhom imma l-imġiba tar-Russja Zgur eh, il musta tinkoraġi xi xi pajjiżi ieħor li ċedi l-armi nukleari tiegħu u xi pajjiżi jistgħu anke jqisu li jkun eh, aħjar li jkollhom dawn l-armi nukleari biex jgaranti jiggarantixxu is sigurta tagħhom u din żgur mhijiex fl-interess tagħna u nisperaw li r-Russja timxi terġa' fi triq tal-paċi fl-Ewropa. Fisem l-SND eh, l-Onorevoli Anna Gomez. Mela, wara il-dizastru ta' Hiroshima u Nagasaki, it-trattat tal-no proliferazzjoni xorta wahda. Wera illi eh, ġow il- eh, raddoppjati eh, l-armi tal-nukleari. Issa wasanna f'punt urġenti mhux biss minħabba li hemm il-konferenza manka minħabba il-konflitti strateġiċi, il-gwerra fl-Ukrajina, il-Russja u s-seta li għandha Russja, il-vjolament anka tal-Trattat ta' Budapest. Hemm konflitti armati anka fl-Europa, fil-Vant Nofsani, fl-Afrika ta' fuq, hemm ħafna protagonisti u żgur però m'hemmx ġustifikazzjoni. Għandna nitalmu mill-passat l-armi nukleari mhux se jgħinu biex inbidlu il-ħsieb tan-nies, anzi nżidu il-proliferazzjoni. Irridu naraw li anke l-Iżrael, l-Indja, l-Korea ta' fuq il-Pakistan jitlu f'dan ir-reġim ta' diżarmament. Qed nitkellmu dwar li nkunu effikaċ, qed nitkellmu dwar l-NPT, qed nitkellmu dwar il-pajjiżi l-antik, il-kbar, l-Istati Uniti, ċina il-Franza. M'għandhomx eh, l-awtorità morali biex jipritkaw il-pajjiżi oħra. Nafu x'seħħ dan l-aħħar f'dawn il-pajjiżi huma jirrifjutaw eh, u li eh, dan id-dizarmament u għalek eh, jinħol u dan il-pozizjonijiet taħsbu fil-Iran, fil-Pakistan, fil-Indja. U għalek importanti illi eh, Sinjura rappresentant o li fil-konferenza li miss ta' rieżaminazzjoni ikonna pozizjoni komuni u anka dawk il mhux għadhom ma sebħux ridu jissieħbu u naraw li l-pajjiżi kollha involuti għamlu l-parti tagħhom l-Unjoni Ewropea tittuża d-diplomazija tagħha tittara eżattament um, l-użu tan-nukleari fl-enerġija u naraw li dan ir-reġim jiġi rispettat u anka dan eh, fil-pajjiżi tagħna stess, eh, inkluż fil-rigward ta' Franza u l-Renju l-Onorevoli Ġambaski għal minuta. Uważajma, gospożu komisar. President, kollegi, komissarju. Nixtieq nibda billi ngħid li jien impressjonata ħafna bl-istamina tiegħek u bil prezenza tiegħek hawnhekk f'din il-plenarja għal ġurnata oħra nirringrazzjak tal-prezenza tiegħek nixtieq ngħidlek illi it trattati tal-non proliferazzjoni li jfukaw fuq eh, il-tnaqis fil-firxa tal-armi nukleari. Imma aħna rridu nifukaw ukoll fuq l-estremizmu islamiku u l-istat izlamiku biex naraw li dawn l-armi ma jispiċawx fidejn il u għalek għanda l-konferenza anka tifoka fuq dan, dawn huma teddita għall-umanità, manka għas-sigurtà internazzjonali. Rridu niggarantixxu l-paċi f'ħafna pajjiżi u naraw li l-ħażniet tan nukleari ikunu qegħdin sikuri u jekk issir il dizarmament isir pass bass u inkomplu nipromovu l-użu paċifiku ta' teknoloġija nukleari għax jina nemmen li dinja liktar teknoloġija na difa. Grazzi ħafna. Il-Gwesa, eh, grazzi ħafna. Eh, Ma nistax nifhem għalfej aħna qegħdin diskutu biss uh, dibattitu fuq uh, il-konferenza għalfej mhux qed nagħmlu riżoluzzjoni fuq din il-kustjoni importanti stajna batna messaġġ aktar ċar il-NPT kienet riżultat dirett tal-bombardament tal-Istati Uniti fuq Hiroshima. Hiroshima u aħna ma nistawx inħallu li avvenimenti bħal daw jirġaw jiseħħu. Issa, 20 sena wara l-ispiċċat il-gwerra birda u wara t-nġis anka mill-armamenti nukleari, irridu inħarsu kol ir ruol ta' l-Unjoni Ewropea, irridu naraw illi l-affarijiet ma jseħħux eh, fl-Ukrajina u veru illi eh, hemm pożizzjonijiet eh, opposti imma nafu kol bid-dikerazzjoni konġunta illi ħarġet il-weekend illi għadda e, fejn samiet il-xowaqa illi ikunem il-dizarmament din il-konferenza fil-klima attwali tista' tgħin biex tibni il-fiduċja u turi il-rieda li jkun hemm il-paċi kullimkien il-paċi jingħata kredibilta li għandna bżonn huwa aktar sens komun fid-dinja tal-lum rridu naqsu mit-tensjoni u l-armi nukleari huma teddita għal ħajja ta' kulħadd. L-Onorevole Sebalios għal minuta u nofs. Grazzi President jiena kontenta li hemm eh, impenn minnaħa tal-Komissjoni fuq din il kustjoni u jekk fim tajjeb, Komissarju, inti se tkun kontenta ħafna li taħdem t-kopera maħna, manka forsi nistgħu naħdmu fuq eh, rezoluzzjoni kif qalet l-Onorevoli Rusing eh, middera, però dina da ma reċ, irridu ninqataw mill-passat. Jiena nixi indur lejn il-kollegi tiegħi u nitlobom biex jappoġġaw rezoluzzjoni konġunta dawk il-gruppi politiċi eh, li għadhom mamlux hekk, kif qal l-Honorable Garner. Aħna naqblu għalfej qegħdin nibżaw allura ma ngħidux hekk. Eh, u għalfej ma nurrux lill-Kummissarju li aħna qegħdin nappoġġaw f'dan ix-xogħol importanti tagħha. Mill-perspettiva tagħna it-trattat tal-non proliferazzjoni huwa importanti immens m'għandux id-dajjef u aħna fil-fatt il-kumitat tagħna tagħna minna smih il-ġimgħa l-oħra u eh, sakemm fimt jiena iċ-ċirkustanzi e mhumiex eċċellenti, eh, sfortunatament mhux se jissaħħaħ dan il-ftehim imma jidher anzi illi l-imsieħba li huma involuti fil-MPT ħajjiġu fil-konferenza tal-2015 u ħajjidu li mhumiex se jimplementaw il-pjantazzjoni li ġi adottat fl-2010 l-istess għal-panijiet azzjoni illi kienu adottati qabel dik id-data l-istati membri jekk iridu illi jinqataw eh, eh, mill-ftejim iridu eh, jżommu f'moħħom li il-situazzjoni ta' sigurta imbidlet, ġifiri il-riski edinem li jintużaw dawn l-armi nukleari rridu nassikuraw għalek illi ma jkunix anarkija tal-armi nukleari f'dinja mhux stabbli. Jiena nitolbu kalek kummissarju li tagħmel l-almu tiegħek biex biex takwista dan l-approċ progressiv li nimxu l-qudiem li aħna jkunna pożizzjoni soda bħala stakeholders u nixtieq nitolbok kummissarju biex tgħidilna eżattament x'inhuma l-aħjar eh, kondizjonijiet biex wieħed isaħħa dan il-ftehim mhux idajfu grazzi ħafna fisem l-FDD Għanna issa l-Onorevoli Hukem mill-firma ta' trattat ta' non proliferazzjoni ta' dan l-armi sar ħafna biex jitneħħu dawn l-armi anka fil-Renju Unit. Il-tmim tal-gwerra birda ma waslitx għal aktar biza' imma sfortunatament ħabba terrorizmu l-affaritu marru għallar. E, Situazzjonijiet anka fil-vant nofsani u row, kemm jistgħu jmorru lura l-affarijiet, ovvjament anka f'din il-kamra u fanatiċi li jixqu aktar ċentralizzazzjoni fid-difiża mm, u sigurtà tal-pajjiżi. Imma fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha il-livell tal-diżarmament hija ħafna mm, importanti u din għandha tinżamm fidejn l-istati membri infushom. Grazzi ħafna il-sur Frandulik. Sur President, Sinjura, l-għu nisajn ħarsu lejn in-naħat tajba tattu fieħa nuqqasa kontroll ta' dawn l-armi nukleari juri li għanna bżon aktar ambizjoni f'din il-konferenza ta' eh, rieżaminazzjoni tal-MPT. Element pozittiv li seħdan l-axħar jatina l-opportunità li nerġaw niksbu l-fiduċja dan, dan kien fil-taħdidiet mal-Iran jider li nelbu l-problemi li kienem għanna eh, ndawru dan il-progress mal-Iran f'pjantazzjoni konġunt biex ikonna strumenti ta' non proliferazzjoni u jekk ikunna dan it-tip ta' ftehim, inkunu nistgħu ngħinu it-taħdidiet tal-MPT din hija importanti ħafna aktar trasparenza diżarmament tal-pajjiż li għandhom il-nukleari u dan biex anka nimxu l-qudiem fis-sigurtà tal-Unjoni Ewropea naħa ħażina tat-toffieħa. Nix infakrek illi il-memorandum ta' Budapest li jisemma l-lum tal-1994 li wassal għal fat l-Ukrajina ċedit l-armi nukleari tagħhom għal garanziji ta' sigurta' Dan jista' jimmira l-proċess tan non proliferazzjoni mħabba li l-kriżi fl ukrajina qed turi eh, innuqqas rispett lejn is-sigurtà tal ukrajina Jena nixtieq ringrazzjak Sinjura tal-paċenzja tiegħek u tal-kooperazzjoni tiegħek. Grazzi lill-Onorevoli Jurek. nasu issa anzi, eh, nandu issa l-Onorevoli Jurek għal-minuta. Grazzi ħafna, President palma rridu niġildu kontra il-firxa ta' l-armi nukleari rridu u kol niprivaw niġildu il- mm, mal-pajizi illi jeddu u fil-rigward ta' dan e, dawn l-armi għaxan huwa mezz ta' terror Anka il-Russja fid-dottrina tagħha militari jgħidu li daw jistgħu jużaw l-armi nukleari eh, kontra pajjiżi oħra jekk ikun hemm tedida ta' gwerra li kiena sinjura eh, rappreżentant eh, rappreżentant nitolbu kriti kritika din it-tip ta' pożizzjoni għax din minnaħa ta' Russija teddida li tista' tuża anka l-armi nukleari kontra pajjiżi l-Unjoni Ewropea aħna nabżon sqarrija ċara illi pajjiż pa' Russja ma jużax eh, armi nukleari kontra pajjiżi laqas biss għandhom armi nukleari. Jiena ninkoraġġik u insejjaħlek biex inti eh, semmi din it-tip ta' inizjattiva l-Amerikan Staldo l-MPT CBT akronimi li ħafna nisqasa fuxi fissru, akronimi illi iġaru il-dak li kun jitħaq mod sarkastiku. Meta wieħed jaħseb eh, eh, dwar dan it-trattati illi huma sbieħ biex wieħed jaqrom imma ħadd ma jirrispettom. Jien qed insemmi hawnhekk għal ħames stati li qegħdin eh, eh, involuti l-Indja, l-Korea ta' fuq dawn ħadd minnhom ma neħħu din id-dottrina militari tan-nukleari għalhekk eh, ċew tisqarijiet mhuwiex ġustifikati l-impentana biex neħu eh, ikonna dezarmament irid ikun wieħed komuni u totali. Kemm fir-rigward tal-Istati membri kif ukoll pajjiżi oħra, speċjalment fi żmien bħal dan meta nafu x'inhu jseħħ fit-territorju tal-Ukrajina. Irrit ikonna strument ġuridiku vinkolanti, għalek jiena naqbel u kol ma rezoluzzjoni tal-parlament issa dwar il ctbt u l-MPT il-pajizi marxel illi il-gżejjer Marshall eh, li um, jafu xi tfisser li kollok eh, tipi ta' testijiet nukleari eh, fuqhom u aħna nisolbu li l-Istati Uniti tħallas għad-danni ta' dawn it-testijiet nukleari il-kelim li jmiss nixtieq nirringrazzja l viċi President tal-istqarja li um, għamlet fuq il-non proliferazzjoni dan mhux ġdid xi stqarijiet eh, eh, ġodda però għal minna duża zuħpali eh, dan forsi dawn jaħsbu li dinja xi ħaġa tal-passat ta' żmien il-gwerra li ma diċ teżisti imma s-situazzjoni li għanna madwarna specialment eh, fil-rigward tal-Ukrajina eh, eh, nafu li it-tadida edammek il-vant u l-punent edin f'konflitt fil-waqt li l-alleati tana tal-Istati Uniti għandhom il-pozizjoni li għandhom huma it-tensjonijiet attwali jitolbu fiduċja ġdida u rieżaminazzjoni, spezzjonijiet ġodda biex naraw li il tejmiet li jeżistu jiġu rispettati. L-Unjoni Ewropea tagħmel eh, Min kollox biex tara l-qafas tal-MPT ma jkunx forum ieħor ta' konflitt u għalhekk jiena nixtieqek li inti b'mod ċertejt fissem l-Unjoni Ewropea xinija l-pozizjoni il-pozizjoni tagħna u situazzjoni fir-Russja u fl-Ukra l-istituzzjoni bej Russja u l-Ukrajina m'għandix iżomna lura milli nitolbu nuqqas ta' firxa ta' dawn l-armi. L-Onorevoli Baġġi tisal minuta. Grazie ħafna, President. Klausom bendros situacijos pasaulyje. Todėl realiai žvelgiant į būsimą susitikimą dėl brandolinio ginklo neplatinimo. Dinja kwistjoni komplessa ħafna. Fuq dik li għal-konferenza ta' revizjoni joħroġ xarru tont il-soluzzjoni faċli ma teżistix għal dawk li huma il-negozjati ma l-Iran se jkunu faċli dawk in negozjati il-Korea ta' fuq ukoll diffiċli li bħed jipprevedi se tagħmel. Attualment edin nidħlu fasi oħra. Se nitkellem issa fuq il-kriżi fl-Ukrajina u il-pożizzjoni tar russja Il-trattat ta' non-proliferazzjoni ġifir l-NPT eh, ġi maħlu matul il-gwerra birda għas u għalhekk hemm bżonn nittamaw illi attwalment l-isforzi kollha tagħna li għandhom bħala għan li garantixxu stabilità se wkoll iħallu l-frott tagħhom. Is-Sinjura Benifej, anzi s-Sur Benifej, eh, Sur President, kollegi, Sinjura Rappresentanti Olja, l-anniversarju tal-NPT ħasra illi memx risoluzzjoni mill-Parlament Ewropew, s soltu hekk għamilna fil-passat fil-fatt kien hemm fil-2005 kif ukoll fil-2010 b'dan il-mod aħna ċedejna għal possibilità illi waslu leħenna b'dawn il-negozjati eh, ma' Russja fuq l-Ukrajna u kol moment kruċali minħabba negozjati mal-Iran u rappresentant eh, tana li kiku kien aħjar kiku kellu l-appoċ formali minnaħat tal-parlament imma d-derba ma nix nitkelmu biss fuq il-fat li nitkelmu fuq meda twila ta' żmien imma fil-kontest attwali għax l-MPT huwa jiffoka fuq waħda wieħed mix-xenarji l-iktar importanti u kulċan Ewropew għalhekk tlifna opportunità tad-deb imma nkomplu bil-ħidma tagħna biex nipprovaw insibu eh, toroq oħra biex noħorġu minn dan l-istaġnar il-konferenza ta' Vienna ta' Deċembru kol kien moment tajjeb ħafna bl-sħubija ta' tant pajizi u għalek għanna bżon naraw bħala naraw alternativa biex forsi nkun nistaw nerġu impetu l-ambizzjoni tagħna. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Benifej, issa għandi sessjoni ta' kaċ tiegħi għandi ħafna talbiet għal minuta is-Sur War jekk joġbok. Nja fakultà. Iva, nadilek il-kelma. Signora Ward. Ja, Signora Ward, mux is-sur Ward għalek. Jena qed naħdem ħafna ma' soċjetà ċivili u għalek sensaqsu l-autoritajiet rilevanti biex jaħdmu fuq it-ħassib ta' ħafna organizzazzjonijiet kif ukoll dawk l-istati li m'għandhomx nukleari mħabba teddida għal ħajja umana u għal pjaneta minn l-esistenza ta' dawn l-armi nukleari. Ma' rappresentanti politiċi minn minn iktar 160 pajjiż jina parteċipajt il-konferenza tal-Vienna mill-Gvern Awstrijak biex indiskutu l-konsekwenzi umanitarji tal-armi nukleari. Qabel kienem laqa forum ta' importanti ta' soċjetà ċivili u tħassib ta' dawn l-organizzazzjonijiet kif ukoll tal-popli rappreżentaw hemm bżonn jiġu konsidrati fuq in-non proliferazzjoni u fuq proibizzjoni eventwali. Grazzi. Grazzi li żammejt fil-qosor issa Sinjur Jakovic għal minuta. Grazzi, pre I kollegama Grazzi, President. Jena Jiena wkoll nissiħab ma' dawk il-kollegi illi għamlu talba għal rezoluzzjoni biex tiġi adottata. Il-Parlament Ewropew wera illi hemm kunsens wiesa aħna nafu sow li huma ir riski ta' l-armi nukleari mhux biss għax ċerti pajjiżi jistgħu jużaw dawn l-armi kontra l-valuri tagħna demokratiċi, Jiena nixtieq nisħaq kemm risoluzzjoni tkun importanti mod partikolari meta nisimaw fuq il-prinċipji illi tkellmet fuqhom is-Sinjura Mogherini għandna bżonn nassiguraw li jkun hemm iktar sigurtà. Għandna bżonn ukoll li nassiguraw illi il- il-trattat ikun u koll eh, muqqaf il-CBT ġifiri. Is-Sur Pereira, grazzi ħafna, President. Ovvjament l-MPT huwa kruċali. Hemm bżonn ninsaħħu t-trattat ta' non proliferazzjoni li jiġi ratifikat mill-istati kollha u fil-kuntest internazzjonali ovvjament il politiki huma ovvji. Jekk nirrispettaw l-ispirtu eh, kif ukoll il-kuntest ta' trattat ikun hemm id-disarm u għalhekk qed nipprovaw nwaffqu dak li qed jiġri li Stati Uniti u n-NATO qed iżommu s-seta tagħhom fuq armi konvenzjonali Mbagħad għandhom l-arsenal kollu tagħhom nukleali u għalhekk jekk naħsbu dak li hemm fl-Asja u fl-Ewropa b'xi mod jew ieħor hemm żona ħilsa wkoll fil bant Nofsani imma ir-retorika aħna nafuha so min-naħa tal-Istati Uniti min-naħa ta' Obama hemm żewġ kriterji li tiġu użati strumentalizzati l-MPT u għalhekk dan huwa fattur illi jiġi interpretat skont il-persuna u ġara nafu ġara fl-Iran illi ma firma it-trattat u baqa mhux kastigat u jiena nittama li ġri xi ħaġa għax kif għadna jgħat ħastmerija illi eh, gruppi gbar eh, politiċi pal l-IPP u l-SUD ma laqawx il-possibilta ta' risoluzzjoni minnaħat ta' dan il-Parlament fuq il-non proliferazzjoni. Issa hemm eh, is-sur Korraw li saqsa biex jitkellem għal minuta dan huwa l-aħħar intervent qabel is-Sinjura Mogherini. Grazzi President xsibt li kontu għacċattuni mill-lista, le le, mela għedin nitkelmu fuq il-trattat, u vera, fuq il-revizjoni ta' trattat tal-MPT f'New York l-2015. Huwa wara 70 sena ħasra li għadna nitkelmu fuq l-armi nukleali għax il-verità hija illi l-arma nukleali min jaħseb illi bil-fors għandhom bżonna u ħafna eh, pajjiżi koll mhux tal-punent qed kif jistgħu jagħmlu biex ikollhom dawn il-ħiliet biex ikun jistaw mhux biss jiddefendu s-sigurtà tagħhom imma għax is-sigurtà ta' min wara kollox insaqsu wasanna l-punt fejn l-armi nukleari suppost jebu minn wiċċ l-art għax huma biss teddida għal persuni ma jservu għal xejn imma aħna diplomatikament bħala l-Unjoni Ewropea m'għandniex poter u għalhekk min jista' jkollu dawn l-armi nukleali eh, jibqa' jibqa' sejjer. Grazzi ħafna tal-aħħar dan l-intervent issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Rappreżentanta Olja, Sinjura Mogherini. Grazzi ħafna President. Jina se nibda minn kumment minn wieħed mill-aħħar interventi, intervent ċar ħafna. Għanna bżonn inħarsu l-NPT hemm bżonn insaħħuh, hemm bżonn illi jkunu universali. Ikun hemm sħubija universali, konformità nirrispettawa fil-kuntest u fl-ispirtu dan huwa l-qofol tal-messaġġ Ewropew għall-konferenza ta' reviżjoni tal-MPT. U kien hemm xi ħadd ieħor li qal b'referenza għal ġenerazzjonijiet li naqbel u naħseb xi mill-membri tal-Parlament Ewropew se jaqblu wkoll illi jittider ħaġa ovvja għal bieċa kbira tal-popolazzjoni Ewropea illi laqas biss suppost niddiskutu dan is-suġġett. Imma nemmen illi għatfadal x'ħafna x'namlu. Għadna l-bot ħafna. Ovvjament, għanna ħafna x'namlu fuq il-non proliferazzjoni fuq dan il-pilastru u in-negozjati kif ukoll fuq il-programm nukleari ta' l-Iran Kif se jkollu impatt ukoll fuq il-konferenza per se u nittama illi se konna sviluppi sostanzjali sakemm naslu għal din il-konferenza u niskurakom illi jiena qed naqdi dmiri impenjata ħafna biex dawn it-taħditiet iħallu l-frott tagħhom dan din hija opportunità storika, opportunità tad-deb għax namlu referenza għad disarm imma l-pilastru ta' non-proliferazzjoni huwa daqs importanti daqs dak ta' disarm u għalek il-pilastru wieħed isaħħaħ lill-ieħor huwa ċiklu wara kollox u għalek għandna bżonn naħdmu fuq it-tlet pilastri flimkien ta' dan it-trattat. Permettuli, nsemmi żewġ affarijiet nixtieq noħodhom minn dan id-debattitu li kellna l-kwistjoni ta' riżoluzzjoni fidejkom mhux fidejja ovvjament imma naf li dan id-debattitu jista' jħeġġiġni. U napprezza ħafna illi nżommu dan il-kanal kif għattu intkom permezz tal-kumitati hawnhekk nħalluħ miftuħ fid-daw ta' Tlistija l-konferenza l-ewwel net il-Parlament Ewropew għandu leħen xi wassal. Kif ukoll naħseb illi huwa importanti il dan il-kanal jibqa' miftuħ nikkomunikaw nikkomunikaw mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mal-movimenti tal-opinjoni pubbliku, tal-Parlamenti Nazzjonali nija nemmen tassow illi dinja waħda mill-affarijiet illi joqtu s-sigurtà, s-sigurtà ta' ċittadini eh, tagħna ovvjament, ximda hemm l-illużjoni x'kemm xejn falsa illi l-NPT it-trattat huwa il-fatt biss li wieħed forsi uħossu tajjeb forsa u l-persuni naqra inġenwi imma din hija ħaġa marbuta ma' sigurtà tagħna għalhekk id-dibattitu tantu importanti l-aħħar ħaġa bil ma nagħlaq sempliċement huwa minħabba teddida ta' sigurtà mħabba tensjonijiet ta' madwarna kollox tisir iktar diffiċli għalhekk l-iktar għandna bżonn naħdmu fuq l-implementazzjoni fuq il-miżuri ta' disarm fuq il-passi kollha il ġa imbdow daw l-aħħar deċenji, daw l-aħħar snin xaħat jitkellem fuq il-dottrina ta' Obama u bid-diskors tiegħu kien hemm impetus importanti, rilevanti, imma naħseb it-tensjonijiet li għandna qudiemna madwar id-dinja kollha mhux biss fl-Ewropa. Ma rridux forsi eh, ninjoraw li xoltana fuq l-MPT, għax kollox huwa marbut. Għanna bżon, iġifiri insaxħu s-sigurta tagħna, mhux imbatluħ mill-konsifikat. U għalhekk niżgurakom li jiena impenjata personalment u ovvjament se nagħmel laħmu tiegħi biex l-leħen tal-Ewropa ikun leħen maqut u wkoll b'saħħtu f'New York. Grazzi ħafna. Grazzi l-Senjur Rappresentanta Olja Mogherini, grazzi tal-maratona twila ħafna li għamlet il-lum maħna wara l-offsinar. Kienem debattiti ċivili ħafna, kienem u kol xiklim li forsi eh, aħjar ma smajnijomx. U aħna nuru solidarieta eh, miak imma ovvjament dawn il-kummenti mill-Uffiċċju tal-Presidenta siġu kol valutati. Nirringrazzak tal presenza